minuta is-sur Gianluca Bonanno, membru ta' dan il-Parlament, talab il-President il biex jiddefendi ruħu fil luminita parlamentari għax għandu um, kas f'Bolzano. Skont regoli ta' proċedura, din it-talba se tmur fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali.